Issa illum jekk m'hemmx eh, oġġezzjonijiet u l-ħatri sejrin jiġu ikkonfermati. Fl-aħħar kunsil tal-Ministri jiena iffirmajt ħames atti legali u dawn l-atti legali ser jiġu ippubblikati fil-minuti ta' din is-sessjoni. Il-ħidma għal il ġimgħa il-konferenza